Naħseb u koll se jilqa għal dawn it-ħassib li smajna fil-rapport u biex ovvjament nidu għal dawn it-disastri sa' għalaw. Grazie ħafna kummissarju. Bekk intemmu dan il-punt, grazie s-sur Ferreira għal dan il-rapport, nivvutaw dwar dan il-punt eh, f'nofsinar. Naddu għall aħħar punt fuq l-agenda, rapport tas sinjura Tiokorus, it-naqis tal-faqar u ta' impiegi fil-pajzi t u għalek nisimaw l reporter erba' minuti. President, nafu li l-Afrika u anki reġunijiet oħra fid-dinja illi mil quta mill-faqar u anki minn nuqqas ta' sistema demokratika ifisser illi dawn huma fil-qalba ta' din is-sistema eh, dinjija u allura jiena eh, bil-appoġġ ta' gruppi kollha politiċi jiena xtaqt infassal dan it-test u nemmen l-Unjoni Ewropea tista' tiġġieled kontra l-faqar diversi eh, mezzi anki billi toħloq l-impjiegi l-Unjoni Ewropea trid tejn in-nofs tal-popolazzjoni tal ta' dawk il-pajjiżi fejn in-nies qegħdin jgħixu taħt il-livell ta' għajxin. Nafu li hemm nuqqas ta' fiduċja, hemm suspett minn dawn il-pajjiżi fqar iżda hemm ukoll is-suspett tal-Ewropej għal dak li għandu x'jaqsam ta' dawn il-flejjes li dejjem għaddejjin lejn dawn il-pajjiżi. L-iżvilupp f'dawn il-postijiet ifisser li jkollna vantaġġ anke għall-Unjoni Ewropea. U dana billi noħolqu eh, xogħol u bekk nkunu nistaw nilqaw għall-immigrazzjoni illegali u bekk ikonna aktar stabilità f'dawn il-pajjiżi foqra. U għalhekk eh, l-iżvilupp ifisser illi nkunu qegħdin intejbu d-demokrazija jew nerġgħu nibnu mill-ġdid eh, sistemi demokratiċi, noħol istituzzjonijiet demokratiċi, nikgarantixxu drittijiet umani għat-tfal u bekk ikona wkoll il-kollaborazzjoni mas soċjetà ċivili u allura Aħna indikajna wkoll l-importanza ta' dan il-fattur ukoll il-taħriġ, l-edukazzjoni u l-ħelsin tal-għażla għal dak li ntux jaqsam eh, ix-xogħol għax-xjenzjati ta' dawn il-pajjiżi. Umbat għandna fatturi oħra li dajfu s-sitwazzjoni u bekk jagħmlu sitwazzjoni kronika għal dak li nxaqsam il-faqar. Rajna xinu l-miżuri li jridu jiġu eh, imres għal qudiem biex bekk nilqgħu għal dawn il-fatturi li qegħdin ixxekklu biex ngħidu hekk jolqu ostakli għal ġlida kontra l-faqar aħna u koll isna il-pozizjoni tal-entajiet matur id-dinja biex bekk aħna nkun nistaw nġildu l-faqar. Kenna 97 emenda u kenna umbat wasalna għal kompromess kważi l-punti kollha. U għatem xi emendi ta' natura bazzata fuq l-ideoloġija biex najdu hekk fuq dawn għat ma ħaqniex eh, ftejim. Iżda ma naħsibx li dawn huma ta' importanza essenzjali. Jekk aħna rridu naffrontaw il-faqar, dan huwa il-mod kif għandna nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Issa, kaċ li għaj, għanna numru ta' kellima l-ewel kellima s-Sinjura Bazesku, Jekk joġbuk. Domnule președinte, domnule comisar, în condițiile actualei crize economice care duce implicit... President, comisariu, grazie afna. il-krizi finanzjarja qed eh, tfisser li għandna aktar prezzijiet għoljien dak x'sam l u l-fuel. U allura aktar u aktar nies qegħdin jaqgħu fin-nasa tal-faqar u allura din hija sfida kbira għal pajjiż li jiżviluppaw. Anki jekk l-Unjoni Ewropea l-ikbar donatriċi fid-dinja Il-progress, eh, dak x'aqsam il-faqar, eh, maħniex edin eh, nilħuħu għallura, irridu nirrevedu l-politika, irridu ikollna metodi innovattivi ta' finanzjament ta' dan pajzi li tiżviluppaw kif ukoll l-evażjoni tat-taxxa hija xi ħaġa li niġġieldu dan pajjiżi Nittama s summit dwar l-anijiet tal-millenju waslu għal mod kif aħna tassew nistgħu neqirdu il-faqar minn għardew minn. Pala Romani, pala stat membru tal-Unjoni Ewropea Romanija wkoll qed tagħti eh, l-għajnuna u f'April kellna minnaħatana kontribuzzjoni kbira lil Moldavja u dana permezz ta' self. Punta President dwar dan id-dibattitu jekk inti tkellimt fid-dibattitu ta' qabel inti ma eh, terġax titkellem fid-dibattitu wara, iżda se nagħmlu eċċezzjoni hawnhekk. Mela, il-kelliema li miss il-kellim li miss ansi? Bidangi. Is-sujar. Grazzi ħafna. Jiena tassew grat eh, lilek, eh, sur President, għal-ġenerozità kbira tiegħek u jiena minis sendum. L-agrikoltura hija għodda essenzjali biex neqirdu l-faqar din t-sviluppa għaliex dan huwa l-mezz kif aħna nwasslu l-ikel lill poplu irti jkollna agrikoltura sostenibbli u prezzijiet li n-nis ikunu jistaw ovvjament eh, jitlu għalihom. U dan waffetwat fis-suq globali b'din nissiguraw li konna t meħtieġa biex bekk ikonna ekonomija agrikola sostenibli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. konna u wkoll għafas sostenibli mingħajr korruzzjoni. Din hija opportunità allura lina biex neqirdu l-faqar noħolqu l u sabiex u kol is-sussidji tal-importazzjonijiet fil-passat l-Unjoni Ewropea forsi ma xiex kif suppost għal dok li xatsandhom is-sussidji. Iżda naħseb illi sawa ħażin illi aħna ngħidu li issa dawn huma ta' kontribuzzjoni għal faqar issa. Il-kellim li miss, grazzi ħafna l-President, il-Kummissarju, il-Kummissarju, l-investimenti għal dak xaqsam is-sistema tas-saħħa u anki istituzzjoni toħra demokratiċi huma investimenti fil-żvilupp ġenerali tal-poplu tal f'dawn il-pajjiżi u ovvjament il-budgets ta' dawn il-pajjiżi li ġiżviluppaw u anki eh, l-għajnuna li tinata mill-Unjoni Ewropea dawna kollha flimkien mhumiex qed jirrispettaw dawn l-elementi. U lanqas ma qed jilqu l-20% donazzjonijiet għal dak il-xaqsam il-kura tas-saħħa. U allura jiena naħseb li kura tas-saħħa u l-edukazzjoni flimkien eh, u anki edukazzjoni bażika, elementari, dawn huma il-punti ewlenin tal-politika. U ovvjament eh, ma jridux jorbtu mal-nefqa domestika f'dawn l-osma. U għal-Kommissjoni allura trid tinvesti aktar f'dawn iż-żewġ setturi, il-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni elementari għaliex dawn huma l-aktar elementi eh, vulnerabbli. Is-Sur Ferreira sa. Signor President, eh, Grazzi, grazzi President. Naqis tal-faqar u l-ħolqin tal-impjiegi fil-pajjiż li qed jiżviluppaw ifisser li jkun hemm għajnuna u sistema l-għajnuna adegwata Rridu jkun hemm solidarjetà u naraw li dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jkunu autonomi u jimxu għal rashom. U għalhekk dan huwa żmien li jekk ma nilħqux l għanijiet tagħna sitwazzjoni se tkompli tmur għall-ara, għalhekk ikonna edukazzjoni, kura tas-saħħa bxejn u sistemi ta' bidi effettivi f'dawn il-pajjiżi, nkella mhux se naqsu l-faqar u għalhekk irridu wittu triq għal kummerċ ġust, nappoġġaw il-bidja, nappoġġaw il-negozji lokali f'dan il-pajjiżi biex bekk nkunu nistgħu nkattru l-impigi u anki ikun hemm il-ħarsin ta' dritti tal-bniedem. Situazzjoni preżenti e kompli sejra kif ini sejra ħad kompli xekkel dawn il-pajjiżi Dawn il-pajjiżi huma mifnija bid-dejn u għalhekk irridu nikkanċellawhom dawn id-dejn malajr kif jista' jkun. Issa l-Kummissarju jogħġbu. Merci, Monsieur le Président. Et... Grazie, President. U fisem il-kollega tijaj, signora Giorgina, nishtiq nirringrazzja l-signora Teo Karus għal dan rapport siwi ħafna u dettaljat fuq dan is-suġġett li tqajjem bosta dravi fuq l-ola livelli fil-ġnus maquda u koll. u għalhekk għandna dan it-ħassib li jkun hemm kooperazzjoni internazzjonali biex innaqsu l-faqar u nkattru l-impjiegi. Din hija ħaġa urġenti ħafna għaliex minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja li kien hemm kellha impatti negattivi ħafna. Nafu li kellna żieda fil-prezzijiet taż-żejt u bħalma qalet is-Sinjura Bazescu kellna żidiet ukoll fil-prezzijiet ta' likel u ċertu materja prima u għalek kien hemm spekulazzjoni għolja ħafna fuq dawn fuq din il-materja prima u dan wassal għal ħafna faqar. Kellemt mal-kollega tiegħi Ċolos u fuq din is-sitwazzjoni dal ħodu u anki fuq ir-regolamentazzjoni fuq prodotti relatati biex bekk nkun nistgħu konna għodot disponibbli sabiex innaqsu l-spekulazzjoni li jiena nħoss li hija skandaluża, speċjalment fuq l-ikel fuq l-ikel bażiku, fuq il-materja prima li jkunu askapitu ta' pajjiżi li għandhom l-inqas disponibilità ta' ikel possibbli. U għalek fil rigward is-servizzi soċjali nafu li dawn jistgħu taffu l-faqar, speċjalment ukoll fil-ġlida kontra l-impatt negattiv tal-kriżi. F'April ta' sena għaddiet ħriġna stqarrija sabiex nejnu dawn il-pajjiżi jiżviluppaw jelbu joħorġu minn din il-kriżi u l-Kunsill appoġġa din l-inizjattiva u juri l-impenn tagħna għal kattir tal impigi għal progress għal protezzjoni soċjali għall iktar vulnerabbli iżda ma nistgħux nkunu difensivi wisq fil-kriżi fil-rigward il-kriżi rridu nħarsu wkoll fuq medda twila ta' żmien u dan jorbot ma' dak li kienet jgħid il-kollega biex nejnu l-aktar pajjiżi dajfa fuq medda twila ta' żmien. Kienu ukoll impenn għal zamma tal-MDGs mill-Kunsill ta' din il-ġimgħa u hemm ukoll summit f'New York għaddej bħalissa biex nipromovu l-impigi, il-politiki ta' ħarsin soċjali, u dawn jinsabu kol fil-konklużjoni tal konsil bħala ġebla tax-xewka tal-MDGs għall-iżvilupp u għalhekk naħna nħossu li huwa impossibbli li niġildu kontra l-faqar minar ma nħarsu dawn l-aspetti. Palma tintu kol, signore rapporter, l-aktar vulnerabli irridu jkunu fil-qalba tal izvilup tagħna. Nafu li hemm politiki importanti iżda ma jkunux importanti jekk ma jiġux implementati. U għalhekk irridu mekkaniżmu ad hoc li kun jista' jgħin donaturi biex ikun jistgħu jżommu l-għajnuna l-iżvilupp għal dawn il-pajjiżi u jagħmilha possibbli li jkun hemm trasferimenti soċjali għal dawk l-aktar vulnerabbli u anki marbud din il-kwistjoni tal kapaċità ta' produzzjoni li semmit il-kollega biex inwieġeb irridu nappoġġaw l-awtonomija ta' dawn il-pajjiżi u dawn huma sforzi li s-sur Pibalks semma u jappoġġa bisħieħ. Il-rapport jisħaq ukoll fuq l-importanza tal-aġenda tal-ġnus maquda biex ikun hemm impigi deċenti u l-patt globali għall impigi Aħna nappoġġaw dawn l-inizjattivi u naqbel magħkom naqbel miegħek speċjalment Sinjura Teokarus li rridu nsibu mod għal viżjoni Ewropea għal kattir tal-impigi. Din hija viżjoni komuni tagħna hija l-ewwel pass li jinsab fir-rapport tal-2010 fuq l-iżvilupp li huwa marbut ma' din il-ħarsin għal pajjiżi li qed jiżviluppaw. Irridu nsubu soluzzjonijiet immedjati wkoll ħalli bekk l-ekonomija tas-suq soċjali tkun tista' timxi l qoddim Nixtieq nirringrazzja għal ruol tant importanti biex ikun hemm likwidità il-tnaqqis tal-impig tal-faqar u aspetti oħrajn u fl-14 ta' ġunju nixtieq nfakkar li l-Kunsill nieda pjantazzjoni biex jappoġġa l-ugwaljanza bej is-sessi u anki kien hemm ukoll konklużjonijiet fuq l-MDGs. Grazzi. Well, thank you very much, Commissioner. Grazzi ħafna, Kummissarju. Grazzi l-rapporter u l-kollegi, grazzi l-interpreti. Eh, nala, seduta u l-plenarja tkompli